President. Il-President, l-odwa tajba. Good morning. L-odwa tajba, sinjuri, kollegi. Bdejna seduta u l-ewwel punt fuq l agenda huwa dikjarazzjonijiet tal-Kunsill eh, dwar ir-riforma tal-politika tal-Unjoni Ewropea dwar immigrazzjoni u l ażil fid-dawl tal-kriżi umanitarja kontinwa fil-Mediterran u fl-Afrika. Dikjarazzjoni tal-Kunsill u Kommissjoni. Nibdew bis-Sinjura fi fisem il-Kunsill. Merħba bik, Sinjura, u għandek il-kelma. President, onorevoli membri. Is-sitwazzjoni migratorja fil-Mediterran ittejbet b'mod qawwi f'dawn l-aħħar snin dak li għandu x'jaqsam ma' numri ta' nies li jaslu fl-Ewropa. Kien hemm approssimament 150.000 elf eh, wasla regolari reġistrati fil-Mediterran. Di irrappreżenta eh, kwart kwart imqabbel mal-2017 huwa l-inqas numru f'ħames snin. Dat total għall-2018 kien ukoll ta' 92 perċentwal inqas mill-kriżi migratorja tal-2015. Da juri li x-xogħol tagħna riżolut u qawwi u l-ingaġġ tagħna mal-pajizi msieħba tagħna qed ikun ta' suċċess u għandna nkomplu għaddejjin bih. Ovvjament in numru għadu għalli wies u rridu nkoll rridu nagħmlu sforzi kollha tagħna biex imbaxxuh. Imma dan numru fl-2018 kien naqqas ukoll bi kwart imqabbel ma' 2017 u mar f'dinja fir-rotta tal-Meditran ċentrali li niżel bi 15 perċentwal. Il-UNHCR qed tgħid li fl-2018 il-Gwarda tal-Kosta Libjana interċettaw jew salvaw mal-50,000 migrant fil-baħar l-Unjoni Ewropea hija importanti fuq dan in-numru u nixtieq nibda billi nirreferi għal żvilupp reċenti fi Trust Fund għall-Afrika u għall-Libja. Mill-2014 l-Unjoni Ewropea immobilizzat 338 miljun euro fuq proġetti marbuta mal-migrazzjoni. 318 taħt trust fund ta' emerġenza għall-Afrika u anke 20 oħra bajnuna bilaterali. Terz ġie ddedikat biex nappoġġjaw il-Gwardja tal-Kosta Libjana bħala taħriġ u drittijiet tal-bniedem u tamir biex noħolqu kmamar apposta l-gwerra tal-kosta fi Tripli u biex nappoġġjaw u ngħinu iċ-ċentru ta' koordinament marittimu tal-Libja. Kien hemm ukoll taħriġ għal total ta' 237 membru tal-personal tal-Gwardja tal-Kosta u li għasotat taħriġ taħt il-proċedura tal-azil. Anka dwar il-wasla lejn l-art tal-Libja kien hemm programm li jkonsisti eh, 134.7 miljuni ta' għajnuna u servizzi ta' protezzjoni l-migranti li, li jaħlu fil-post u kien hemm ukoll appoġġ tal-integrazzjoni li benefika madwar 60,000 eh, migrant fl-2018 u iżjed minn 17,000 migrant fl-2017 l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea qiegħed fuq dak li jfittxu l-ażil mill-Libja fil-qafas tal-mekkaniżmu ta' transitu permezz tal-UNHCR. Mill-bidu tiegħu fl-2017 dan ibbenefika sissa madwar 2800 ruħ fl-aħħar. Fl-4 ta' Diċembru tas-sena l-oħra wara xahar ta' negozjati mal-awtoritajiet konċernati l-UNHCR għal darb'oħra bil-appoġġ tal-Unjoni Ewropea kienet f'pożizzjoni li tiftaħ e, faċili tal-wasla u tluq f'Libja. Dan huwa l-ewwel e, ċentru miftuħ fil-Libja. Onorevoli membri, preżenti minkejja dan imma e, ta' sfidi quddiemna u li baqgħu mar-rotot kollha tal-Mediterran huma differenti ħafna wieħed mill-ieħor. Il-Kunsill Ewropew għandu l-konklużjoni ta' ġunju tas sena l-oħra u fihom gwida ċara għal azzjoni prioritarja fuq kurrotta u allura nissuktaw inmexxu l qudiem l-implementazzjoni ta' politiki li jeżistu fuq ir-rotot taċ ċentru tal-Mediterran u tal-Vant. Fuq dik tal-Vant għadhom baxxi n-numri imma mżieda fuq waslit regolari fuq il-frontieri tal-art tat Turkija u l-Greċja Greċja u daw juruna li hemm bżonn inżommu nibqgħu viġilanti fuq dir-rotta. F'dan id-dawl kooperazzjoni mat-Turkija taħt id-dikjerazzjoni ta' Turkija u l-Unjoni Ewropea kif ukoll l-imsieħba tal-Balkani tal-Pulent huma essenzjali. Ix-xogħol tagħna ma' pajjiżi viċini tal-Mediterran fuq il-kwistjonijiet iktar jaħarqu kienu ġew komplementati biżjed ingaġġ ma' pajjiżi li qegħdin iktar lilien fl-Afrika. Id-dialogu reġjonali f'dal aħħar snin fil-proċessi ta' Kartum il-pjantazzjoni huma eh, xogħol utli ħafna biex inkomplu bil-kooperazzjoni mal l-imsiba tan Afrikani. Dawn huma supplimentati permezz ta' set qawwi ta' eh, funding instruments li jinkludu l fond tal-Afrika li l-Unjoni Ewropea kienet kapaċi biex timmobilizza 4 miljun euro eh, għal proġetti għal rotot migratorji mill-Afrika bat għandek il-kooperazzjoni ġodda li qegħdin jiġu preparati fil-laqa ministerjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-EAA fit-22 ta' jannar li u da kollu ħajkompli biex jixpruna l isfidi li għandna komuni u jistabilixxu forum regolari għal diskussjonijiet mal l-imsieħba tagħna fl-Afrika. President, Sinjuri, dwar ir-riforma ta' rotot tal-azil tal-Unjoni Ewropea l-Kunsill ħadem b'mod intensiv fuq din dawn il-files komplikati matul presidenzi differenti. Negozjati seħħu bejn il-Kunsill u l-Parlament Ewropew. U r-riżultat tagħhom kien progress sostanzjali fuq ħames proposti. Excuse me, madam. Colleagues, please show respect to the speaker. Thank you. Excuse me, madam, you don't have the floor. Please continue. Thank you. il preżenza Rumena hija lesta tissokta bl-isforzi tagħha biex tirreġistra progress fejn hu possibbli. Għal files oħra importanti bħal kodiċi tal-kodiċi tal-frontiera tax Schengen u oħrajn, il-Presidenza tittama li tikkonkludi it-trialogi li għaddejjin bħalissa mal-Parlament qabel elezzjonijiet dwar ir-riforma tal- tal gwarta tal-kosta e, iż-żewġ leġislaturi qed jaħdmu flimkien biex iniedu negozjati interistituzzjonali imma għad baqa xi nuqqas ta' fejm sinifikanti bejn l-istati membri fuq ċerti kwistjonijiet jaħarqu fuq ir-riforma tal-azil, speċjalment ir-regolament ta' Dublin. <clears throat> Waqt li istati membri kollha jaqblu fuq l-importanza biex aħna noħorġu bil-bilanċ korrett bejn responsabilità u solidarjetà, sissa dak kien impossibbli li nsibu kompromess u l-elementi konkreti ta' dak il-bilanċ ġie argumentat li ntejbu u nixprunaw ir-responsabbiltajiet tal-istati membri għandu jiġi kompensat b'sistema tajba biex eh, l-istati membri fuq in-naħa ta' quddiem li għandhom quddiem dil-kriżi jiġi kompensati. Il-bilanċ korrett mhumiex kwistjoni li nsibu l formula korretta għall mekkaniżmu tad distribuzzjoni solidarjetà tista' tiġi espressa b'modi differenti. Il-komplessità tas sitwazzjoni hija murja bil-fatt li minkejja li iżida importanti ta' wasliet għad hemm numru għoli ta' applikazzjoni tal-azil. Proporzjon kbir tagħhom qegħdin f'pajjiżi li mhumiex fuq in-naħa ta' quddiem. Dan juri li hemm movimenti sekondarji importanti li wieħed irid jaħdem fuqhom jekk aħna rridu naslu għal soluzzjoni tajba. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Thank you, madam. Please, colleagues, a little bit of respect to the speaker at the time, not to interrupt. Il-President, jekk joġobkom eh, uru rispett lejn il-kellima. Jien għandi l-mikrofon bħala President. Issa, ngħaddi għal kummissarju preżenti. Din hija kwistjoni taħraq. Ejja nippruvaw ikollna dibattitu kif suppost. Il-Kummissarju Avramopoulos, grazzi ħafna, Sinjura President. Kollegi, inħoss li diġà konna dinna u niddiskutu għal darbohra, niddiskutu l-istess kwistjoni. Imma, waqt li l-kuntest inbidel, u l-waslit regolari ta' migranti e, tbaxxew ċerti attitudnijiet politiċi sfortunatament ma nbidlux. U allura għandna qudiemna għal oħra is-sitwazzjoni hawnhekk. L-ewħanċa nirix ngħid illi jien nagħmel li sibna soluzzjoni li tippermetti l-immigranti kollha fil-frontieri ta' li għedin kienu fuq il-żewġ bastimenti issa daħlu l-art. Imma ja ejja ngħiduha kif 49 ruħ kienu għal madwar tliet ġimat fuq il-baħar bejn sema u ilma mhijiex xi ħaġa li l-Unjoni Ewropea eh, eh, hija kuntenta bihom. U da e, ġara waqt il-ġranet tal-miliet. L-Unjoni Ewropea hija kwistjoni ta' e, għandha x'taqsam ma' valuri u solidarjetà. U aħna koll determinati li nirrispettaw dal-valuri, imma jekk il-valuri tal-bniedem u solidarjetà ma jiex rispettati din mhix l-Ewropa. Aħna fil-Kummissjoni għandna kellna responsabilità nikkoordinaw l-affarijiet u nagħmlu dat diżambark possibbli. Jiena stess lejlu nar kont qiegħed niddiriġi l-affarijiet u kont f'komunikazzjoni ma' ministri oħra. Jiena tlabt pubblikament lill istati membri b'xhur iżjed solidarjetà. Dan hu messaġġ li ħankompli nirrepeti. Għax aħna ma nistax nissoktaw, eh, ninnegozjaw eh, ma' ħajjiet tal-bniedem bejn sema u ilma. L-ewwel ħaġa nixtieq nirrekomand nifraħ lil Malta wieħed mill-iżjed stati membri żgħar għal solidarjetà li urew U jiena tal-waqt inżur Malta u nixtieq ukoll nirringrazzja lill istati membri kollha li eh, għenu biex eh, bħal Ġermanja, Franza, Portugal, il-Lussemburgu, Rumanja, Slovenja l-Irlanda u l-Italja jekk ma l-interpretu maħalli il xaħat ma barra. U li urew mod konkret kif jieħdu daw il-migranti minn Malta. Imma aħna irritu ikollna soluzzjonijiet eh, li jibqgħu meta niġu għal id-dizambar. Kif tafu jina kont l-Italja l biraħ fejn kelli diskussjonijiet mal-mexxija tal-pajjiż li jinkludu lis-Sur Conte u lis-Sur Salvini. Aħna lkoll naqblu li noħol noħolqu mekkaniżmu ta' solidarjetà li jibqa' għax mhux permezz biss permezz ta' approċċ Ewropew li aħna nilqgħu l isfida Is-sitwazzjoni tal-lum hija diġà prova ta' dan. L-att ta' waslit irregolari llum mhumiex mumma xej qrib dawk li kellna xi 40 xi erba' snin ilu huma xi 80% nqas imma ir-reżistenza politika llum kważi hi kważi l-istess. Qed nitlob il kulħadd biex jiftaħ għajnejh. Maħniex qegħdin maħniex maħniex din kriżi kif kellna qabel. U għat li aħna deċiżi li naqsu l-flussi migratorji lejn l-Ewropa rridu narfu li xi migranti u refuġjati ktaw jiġu anke jekk dawk in-numri jkunu ferm iżgħar minn dak li għandna llum. Din mhix xi ħaġa li ma nistgħux insolvu, imma issir inġestibbli jekk il-pajjiżi jkollhom jaġixxu waħedhom. U għal eżatt għal din ir-raġuni li għandna bżonn ikunu għandna bżonn mekkaniżmu eh, sostenibbli. Huwa mument kritiku għall-Ewropa illi żżomm id-dover morali tagħha u moral waqt illi tisħaq fuq sistema tal li tkun ġusta. Din hi l-essenza tal-riforma komuni tal-azil fl-Ewropa. Sakemm naslu hemm il-Kummissjoni lesta li taħdem mal istati membri biex iniedu arranġamenti temporani li jagħmluha possibbli biex nassiguraw li jkollna solidarjetà mal-iktar pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li huma esposti mingħajr ma noħolqu eh, il-pull factor. Sakemm ikun applikabbli regolament eh, li ħajjuħu post dak ta' Dublin Issa huwa iż-żmien li niffinalizzaw ir-riforma ta' regoli tal-azil tal-Unjoni Ewropea. Issa wasal iż-żmien għall-gvernijiet biex jerfaw ir-responsabiltajiet tagħhom fil-Kunsill u jiefu jilagħbu mal-Kummissjoni. Jiena instriħ jiena inserħ fuq il- l-appoċ tagħkom u qabel ma nispiċċa nixtieq ningrazzja l-Parlament għall appoġġ tagħkom dal oħar erba' snin u aħna jinnala bil ngħid li nistgħu nagħmlu ferm iżjed u il-ħin għaddej l-arloġġ miexi ejja nagħmlu id-dover tagħna kemm jista' jkun malajr u nagħmlu xogħolna tajjeb. Grazzi. Grazzi ħafna. Mux nieħu blue cards għall ewwel round, għax il ħin qed jafas. Issa nagħti l-kelma lis sur Diaz de Mero għal PPE għal 10 minuti. Sinjura President, għalkemm il-kriżi tal-Mediterran waslet biex tifoka l-attenzjoni fuq il-bżonnijiet immedjati u rrid ukoll li għandna limitazzjonijiet strutturali tal-odot tal-politika migratorja tal-Unjoni. Fl-2016 il-Kummissjoni ppreżentat seba proposti biex tagħmel riforma tal-sistema ta' komuni tal-azil. Illum irnexxi nsibu ftehim politiku f'ħamsa minnhom hemm bżonn ta' solidarjetà u ta' determinazzjoni. L-istrumenti li għandna f'dawn il-proposti, inklużi anke jekk huma biss il-ġestjoni tal-immigrazzjoni, riforma tal-Eurodac, regolament tal-Aġenzija Ewropea tal-Azil, jew l-ħolqien ta' qafas komuni għal risistemazzjoni trid tiġi minn eh, ftehim politiku imma rridu nkomplu naħdmu fir-riforma tas sistema ta' Dublina, għaliex sentej wara li l-Kummissjoni nidiet il-proposta tagħha il-pożizzjoni differenti tal-Istati membri eh, ikomplu ma permettux li l-Kunsil jibda mandat mal biex jibda negozjati mal-Parlament. L-Unjoni għandha kollox biex tkun tista' tiġilet din il-kriżi il-Fond ta' Emerġenza għall afrika il-pjan ta' investiment estern tal-Unjoni. Apparti minn dan hemm apparti seba proposti leġislattivi hemm żieda wkoll fil-budget għal qafas finanzjarju li jmiss li jistgħu jaslu għal 10 biljuni ta' euro. U ma ninsewx li l-firmar tal-Pat Globali tal-Immigrazzjoni mal ġrus Mauda. Iżda, għanna bżon ta' solidarjetà u ġestjoni aħjar biex nevitaw li l-irġil nisa u tfal li qegħdin jgħixu t-terrur qed jiġġieldu il-tibdil fil-klima li mhumiex protetti jispiċċaw ju fil-networks kriminali u kella jerqu. Għanna bżon impen f'sot ta' solidarjetà u d-dim reżistenta egoista u politika li tara sal-ponta ta' mneħerna kiku din tkun soluzzjoni tajba xi aktar grazzi. Thank you. And I'll give the floor. is nagħti l-kelma lis sinjura Fajon għall-SNDs għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, ċe, eżis kollegi. Din politika bħal din qiegħda tiddemonizza n-nies li jippruvaw jaslu lejn l-Ewropa. L-aħħar eżempju hija din l-istorja traġika li intom semmejtu 49 ruħ Eh, inżammu għal 17 jum fuq il-Bahar Mediterran. Ħadd mill-Istati Membri tagħna marriet jippermetti Sea-Watch li tidħol fil-libra territorjali tagħhom. Għal armajn ġimatejn il-vapur il-vapur in kwestjoni baqa iżolat waħdu anka waqt il-, il il-maltemp. Jiena nirakomand nifraħ l-istati membri, partikolarment pajjiżi Slovenja li jaċċettaw dawn l-immigranti, xi wħud minn dawn l-immigranti, e, dan juri illi kapaċi illi inwieġbu għal kriżi imma da juri wkoll illi għandna bżonn riforma tas sistema tal-azil li tmur li mill-interessi tal-istati mill-interessi tal-istati membri mill interessi tal-istati membri riforma bħal din għaddit sentejn ilu il parlamentana naqbel mal-komissarju li hija responsabilità issa fuq hija fidejn il-Kunsill min jaf kemm għandna bżonn iktar traċedji qabel ma naġixxu. Irridu nkunu koraġġużi frazzjonijiet tagħna, irridu nkunu onesti mal-prinċipji tagħna u mal-valuri tagħna u tweġiba eh, komuni għal soluzzjoni bħal din. Grazzi ħafna għal minuta u nofs fissem li sijar is-Sinjura Stevens. Kollegi, nixtieq l-attenzjoni għal kommenti li saru Mr. Verhofstadt il-mexxej tal-grupp Balde meta tkellem fuq ir-riforma tal-regoli tal-Azil tal-Unjoni Ewropea huwa tefa' ħtija fuq il-Kunsill li mhumiex kapaċi jieħdu l-approċċ kif suppost. U l-Honorable Membru eh, qal li rridu jkun hemm ċentri fl-Afrika fejn ikun hemm migranti li jitolbu l-ażil Imma din dis-soluzzjoni għan ħatitlob iktar problemi xi għandek ma' 16 miljun eh, refuġġat li qed jaħarbu mid-din, jaħarbu minn pajjiżhom mad-dinja kollha. Jiġifieri hawnhekk għandna problemi jekk is sufer Verhofstadt jibqa' ikollu din l-idea ta' politika ta' bibim miftuħin. Ħafna mill-politiki fallew minħabba eh, minħabba il-Kunsill għandek ċerti eh, għandek idejat stupidi bħal pereżempju eżempju eh, kulturi l-ajru bejn l-Afrika u l-Ewropa. Aħna ma jista, ma nistaw ikollna daqshekk migranti li jidħlu fil-pajjiżi. Jridu nipproteġu l-istat il-frontieri mal istati membri. Grazzi on behalf of the Liberal Grazzi issa fisem l-alde il-Sinjura Vikstrom għal żewġ minuti u nofs. Grazzi ħafna Sinjura President. Sena u nofs ilu dan il-Parlament, maġġoranza ta' żewġ terzi approva riforma pragmatika ta' riforma ta' regolament ta' Dublin wara ħaf, wara xogħol verament ibes, irnexxinna naqdu ħames gruppi f'tekst li fil-fatt jitkellem dwar il-bżonn li ikonna kompromess li huwa verament Ewropew Aħna votajna għal-proposta li tassigura s-solidarjetà bejn l-istati membri fejn kull stat membru jkollu rwol pożittiv biex ikorreġi l-fallimenti tas sistema korrenti. Aħna tejjibna l-proposta tal-Kummissjoni billi nassiguraw reġistrazzjoni immedjata kif ukoll screening ta' sigurtà tal-applikanti bilanċ raġonevoli eh, intaffu il-pis minn fuq l-istati li qegħdin fuq qudiem Unassiguraw li jkun hemm isim ġust tar responsabiltajiet ta' kulħadd. Il-tekst għana jinċentiva lil nies li jaħdmu mal autoritajiet awtoritajiet minn flok jaħarbu jużaw il-traffikanti. Dak li nixtieq nara jien huwa li jkollna sistema ta' azil ordnata fl-Ewropa sabiex dawk in-nies li għandhom bżonn il-protezzjoni u li jaslu fi xtutna jirċievu dik il-protezzjoni u dawk li ma jikkonformawx eh, mal-kriterji jintbatu lura. Aħna għamilna il xogħol tagħna f'din il-Kamra l-Istati Membri x'amlu. Daw spiċċaw jordmu lilhom infushom dejjem aktar issu kulħadd qed jinkwita bisfu u nnifsu ħadd mu lest li jsib kompromess. Issa nixtieq nikkwota lill-Kummissarju Avramopoulos iftħu għajnejkom aħna għanna l-inqas rati ta' migrazzjoni bħalissa imma xorta waħda min jirnexilu jasal fi xtutna u dawk irridu nerfaw responsabilta għal-jom u rridu namlu dan fl-imkien b'mod konġunt. Ir-riżultat li qed naraw mill-istati membri llum huwa li n-nies li huma salvati mill-baħar iridu jistennew ġimgħat sħaħ disperament eh, e, kif nies jipprovaw jiġġieldu fuq il-ġejjieni tagħhom u ma kull wasla il-livelli jispiċċaw jaqaw u emnuni ħatasa ħajasal il-jum tal-ġudizzju u l-ġenerazzjoni ta' wara ħajsaqsuna għalfej permettejtu li dan iseħ. Għalix? ħadd ma jista' jagħti tweġiba reali sħiħa għal dan, imma aħna nafu li aħna irnexxinna naqdu sistemi fuq kollox, irnexxinna nsibu soluzzjoni għal kollox, ħlief għan-nies Issa wasal iż-żmien li aħna inwaslu ċertu riżultati. Grazzi. Thank you. And now on behalf of the Greens European Free Alliance for Grazzi fissem il ħodor u l-Alleanza Hilsa, is-Sur Lamberts. lejla kienet uh, sewda jina kontet nibza imma jina ġaluni nidħol fid-dingi u rajt ir-ribelli jisparaw smajt nis jibku jajtu jina ħsibt li kont mit dinja waħda mill-ħafna eh, xhieda eh, diretti ta' persuni li ġew salvati mill-Mediterran. Ġurnata wara l-oħra fil-frontieri tal-Ewropa tagħna qed imutu il nedmin sempliċement għaliex qegħdin jippruvaw jitilqu minn infern high. Ewropa ma tistax terfa fuqa it-tbatija kollha ta' madwar id-dinja, imma trid tieħu is-sem ġus tagħha ta' dawk li qed jitolbuna lajnuna. U minflok l-Unjoni Ewropea li hija kampjun tad drittijiet tal-bniedem ma zammiċ lura milli ta' eh, tassoċa ruħa ma reġims repressivi bħal fis sudan u hemm flus tal-Unjoni Ewropea li jintużaw eh, biex jiffinanzjaw il-gangs armati li nsejħulhom il-gwardjani tal-kosta huwa ċar li rridu prevjenu kol li l-idea hija li, li rridu prevenzjoni tal-applikazzjoni tal-azil u il-presidenza Awstrijaka E, spiegatu sew fl-istqarrija tal-Lulju. Il-pożizzjonijiet imbagħad ġew appoġġjati mill-kapijiet ta' stat u gvernijiet kemm Michel kif ukoll mill-lemin. F'kull summit jaħsbu dwar din il-politika ta' għażil jikkalkulaw is-suċċess skont kemm naqsu. Forti Ewropa fortizza hija insult għal valuri Ewropej e, tal-linjana ma' reġims li joqtlu li ma jagħtux kas id-dinjità umana nibdew nkunu simili magħhom. E, sena ilu il-Parlament irrifjuta dan il-kunċett. Is-Sinjura Vikstrom kienet wara dan l-approċċ aħna rrifjutajna l-approċċ simplistiku Aħna kellna il-kuraġġ li mmorru lilin mill-egoizmu nazzjonali biex billi ħal abbandonajna il regoli ta' Dublin li ma jagħmlu sens. Irridu nagħmlu l-affarijiet aħjar jekk ma rridux inċedu l-valuri l-Ewropa ċi tagħmel iżjed u aħjar, grazzi. Grazzi issa għal Gwen NGL għal minuta Sinjura Ernst. Iva, grazzi ħafna, Sinjura anzi, kummissarju għal kontribuzzjoni tiegħek. Imma xi ngħidu dwar il-Kunsill? Jiena ħan nitkellem lilhom. Xi ngħidu dwar l-40,000 persuna li waslu fil frontiri tagħna jew it-tfal li sparixxew. Hemm eluf ta' persuni li sparixxew f'dawn ir-rotot lejn l-Italja. ngħidu dwar in-nisa fil-ħabsijiet fil Libjan jiġu stuprati. Il-Kunsill ma jistax ikellimna fuq dan għal sena u nof sintom ilkom timblukkaw il-proposti progressivi ta' kif taġixxu. Kien hemm żewġ terzi favur dan il eh, il-proposta li nwaqfu Dublin intom responsabli b'mod konġunt għal l-eluf ta' imwiet fil-frontieri tagħna jiena nistħi minnkom, nistħi mill-Kunsill. U intom verament ma semmejtu xejn fuq id-drittijiet tal-bniedem. Thank you and now for Grazzi ħafna, issa fissem li FDD għal minuta u nofs is-Sinjura Ferrara. Grazzi ħafna, Sinjora President. Wara snin ta' xogħol ir-riforma ta' sistema komuni Ewropea tal-Azil eh, ġiet eh, mirduma mirduma mill-egoizmi nazzjonali li ma jippermettux insibu pożizzjoni komuni biex naqsmu ir-responsabiltajiet. Kif ukoll fuq is-solidarjetà tal-politiki ta' azil u migrazzjoni bejn l-Istati membri palma insibu fil-fatt fil-artiklu 80 tat trattat skont studju riċenti tal-IPRS Dawn għandhom impatt mhux biss fuq drittijiet fundamentali ma anka dawk li huma l-ispejjeż ekonomiċi li qed jiġu kalkulati ta' madwar 49 biljun euro kull sena. Din l-ammont jinkludu wkoll eh, l-ispejjeż tal ineffiċenzi ta' trasferiment ta' Dublin, proċedimenti ta' azil u il-rilokazzjonijiet. Eh, min huwa imġija li jaħrab minn gwerer u persekuzzjoni jispiċa juża traffikanti u dim dan kollu huwa żmien li l-Stati membri għaddu mill-klima l-fatti u juru koerenza mhux biss ma' trattati u għalhekk ma' solidarjetà u l-kooperazzjoni imma li juru kol koerenza billi jikkonkludu jgħalqu il-politiki neokolonialisti li għadhom jeżistu fil-kontinent Afrikani fejn eh, fej jiġu sfruttati l-materjal u l-bnedmin. U dak li qal kont il-bira meta semma il-tema eh, tal-immigranti bħala ħaġa kwalifikanti għal eh, l-Unjoni Ewropea jekk inkomplu jekk inkomplu naħdmu hekk u naħdmu biss fuq livell ta' emerġenza ħan nispiċċaw jikkrolla l-istruttura kollha Ewropea. Grazzi. Grazzi għal minuta l-Onorevoli Deħraf għal l-INF. Signora President, Konsil u Kommissjoni. Dawn jisom iħossu li l-immigrazzjoni qed tonqos grazzi għax-xogħol tagħhom, imma ejja nifmu li din bażikament ġejja mir-riżultat ta' ħlas lil mexxejja korrotti fil-Libja jew inkella l-inħalsu l-istat tat Turkija. Dan ifisser bażikament li aħna maħniex verament edin nġildu l-NGOs li edin jerfaw ħafna mill responsabilta u jihdu għandhom il-rifugġati. Konsilu għafavur politiki dajfa li nirritornaw l-immigranti. Fil-waqt li Sinjor Merkel il ġemali li għaddit għalet li l-ftejn ta' Turkija falla kompletament il-Kunsill qabel li jonfoq iżjed biex jikorrompi l pajjiżi Afrikani imma mhux li jibgħat lura xi migranti. Għalhekk is-soluzzjoni trid tiġi mill-patriotti il-Sur Wilders tkellem dwar dan il-frontieri jridu jingħalqu mhux biss tal-Unjoni Ewropea manka tal-Istati Membri. Għalhekk meta wieħed jivvjaġġa lejn il-Ġermanja ehm, l-immigranti ma jkollhomx daqshekk eh, opportunitajiet ħielsa biex jiċċaqalqu. Għana maħniex ħanwaqfu il-bastimenti mill-li jisilqu mill-xtut Afrikani għalhekk irridu nserħu fuq dawk il-pajjiżi fejn għandna gvernijiet patriottiċi. Gvernijiet li proteġu l ċittadini tagħhom għalhekk kummissjoni, kunsill jiqfu tonfqu l-flus tagħkom f'dan, onfqu l-flus tagħkom billi tappoġġaw l-Ungerija, l-Polonja u l-Italja, grazzi. Now for the non-attached members for membru mhux eh, affiljat is-sur Epitideos għal minuta. Grazzi. Għalkemm l-Unjoni Ewropea kienet taf li l-istati membri ta' tħu l-Italja, Spanja, Greċja ma kellhomx il-kapaċità aċċettaw il-fatt li n-nies ħajqodu hemm għal ħafna żmien, speċjalment fil-Greċja, qegħdin nitkellmu dwar mijiet ta' eluf ta' migranti illegali li talbu l-ażil. Dawn in-nies bħalma tafu qegħdin jgħixu taħt kundizzjonijiet verament prekarji, speċjalment fil-Greċja, u hemm ċertu stigma għaċ-ċivilizzazzjoni tagħna min-naħa l-oħra. Issa li l-affarijiet qed jaslu f'ċertu punt l-Unjoni Ewropea tipprova tikkonvinċina li s-soluzzjoni hija xi riformi fl-ażil, u fir-regolament ta' Dublin. Iżda dawn ir-riformi mhux ħajrnexxu u ir-raġuni hija sempliċi ħafna bil-mod ta' kif seħħew l-affarijiet l-ebda stat membru ma ħajaplikom. ħajibqgħu ħaġa mejta għaliex li ma stat ħajeżamra il-talba l-azil. Ħatkun l-istat ta' tħul Kif ħan waqfu mbagħad il-ċaqliq sekondarju? Ħan zommu l dawn in-nies fil-post fejn jitlu ġviri il-Greċja tkun il-post fejn dawn il immigranti illegali spiċċaw waħlin hemm għal dejjem. Għalhekk l-Unjoni Ewropea trid tispiċċa b'din l-ipokrizija u tħalli l-Istati Membri proteġu l-fruntieri tagħhom. Grazzi. Grazzi, issa kontribuzzjonijiet individwali ħanaddi għal kelma għal minuta u nofs l-Sinjura Vosenberg Vronidi. Grazzi. Signori, aħna konxi tal-fat li din il-kwistjoni hija importanti ħafna u xaħġa rajnija ħafna fil dawn l-aħħar ħames snin, ħadna eh, deċiżjoni importanti bħala Eh, parlament imma l-fatt huwa li d-deċiżjoni ta' Dublin li hija proposta tajba ħafna għadha waħla fil-Kunsill għat għandna ħin sal-elezzjonijiet Ewropej biex inkunu nistgħu nuru s-solidarjetà u naqsmu il-pis għal xija responsabilità komuni tal-istati membri kollha. Il-fattu li aħna maħniex effiċenti fil-mod ta' kif nindirizzaw din il-problema u din mhijiex ir responsabilità tal-Kummissjoni jew tal-Parlament u dan jgħin biss lill populisti. Għalhekk il-problema li jmiss taħan kun qed niffaċċaw hija li nuru li d demokrazija tista tkisser il-populiżmu jiena mill-Greċja tafu il-ġeografija tal-pajjiż tafu il-flussi drammatiċi tal-2015 li ġew imxekla. Imma il-problema għadha teżisti u l-gvern ta' pajjiżi jista' jkun li kellu xi problemi fil-ġestjoni issa aħna l-ewwel pajjiż li wera solidarjetà verament fl-azzjoni. U dan huwa dak li rridu nuru għall-elezzjonijiet li ġejjin. Grazzi. Grazzi xtaqt ngħid li minħabba xkiel ta' ħin Maħniex qed nieħdu blue cards. Niskuża ruħi ma' Sur Carver għax irridu li nieħdu kontribuzzjoni tal-kaċ tiegħi. Issa naddi l-kelma li Sinjura Valenziano għal minuta u nofs. Grazzi, Sinjura President, l ewwel net, nixtieq nindirizza lill presidenza rumena u ngħidilhom li jintom għandkom l-aħħar opportunità li tippruvaw tikkontribwixxu tagħtu naqra d-dawl għal dan il-problema gravi li qegħdin ifaċċaw fl-Unjoni Ewropea. U għad diffiċli li l-affarijiet imorru għar mill-presidenza tal-Awstrija għalhekk għandkom opportunità għaliex huwa frustranti ħafna li dejjem nispiċaw nerġgħu nitkellmu fuq din il-kwistjoni f'dan il-Parlament dan huwa l-Parlament u għalek jgħataw, imma ċittadini Ewropej irridu jkunu jafu li dan il-Parlament għamel id-dmir tiegħu id-dover tiegħu li għandna roadmap biex inkunu nistgħu insolvu il-kriżi umanitarja li għaddejjin minna fil-Mediterranu fl-Afrika li għandna e, riċetta biex nagħmlu riforma ta' Dublin li hija effiċenti u umana. U huma il-gvernijiet, ħafna gvernijiet tal-istati membri dawk li qegħdin ixekklu din is-soluzzjoni. U importanti li ċ-ċittadini jkunu jafu għaliex jitkellmu dwar l-Unjoni Ewropea kollha kemm dan il-parlament, ma maħniex qed naħdmu bħala Unjoni Ewropea kollha kemm dan il-parlament għamel xogħol tiegħu, imma huwa il-Kunsill qed joħloq imbagħad soluzzjoni qed nitkellmu dwar din il-problema tal-Mediterran, issa kien dram eh, umanitarju, hekk jgħid it-titlu. Imma qed nittrattaw isu kull mu hija problema eh, teknika u kena 49 persuna qegħdin iduru fil-maltemp tal-xitwa għaliex maħniex kapaċi li nilqawhom fil-portijiet tagħna. U dan jiġri għaliex il-gvernijiet tal-Unjoni Ewropea qegħdin jimblokkaw politika ta' azilu u migrazzjoni komuni dak li rridu jkunu jafu ċittadini sabiex jindirizzaw anka l-gvernijiet tagħhom għaliex ninsisti li dan il-Parlament li huwa magħmul ukoll minn 27 nazzjonalità differenti u minn gruppi politiċi differenti ħafna irnexxielu jivvota fuq ftehim importanti li jista' jagħti soluzzjoni għal dan il-dram li qed jgħaddu minnu ir-rifuġjati u l-immigranti. Fidejkom, kunsil. And just mindful of the time constraints. Naf li għandna xkil ta' ħin, eh, malħin. Mr. Halaho. Thank you, Madam President. After min- is Halaho, Wara 20 sena ta' dibattitu ħidma għadna maħniex rib ta' soluzzjoni għal kriżi tal-immigrazzjoni. Raġuni hija li l-approċċ tal-Kummissjoni u dan il-Parlament ma kienx realistiku. Ix-xelluk anka iċ-ċentru jgħidu li l-Ewropej jitolbu soluzzjonijiet iva huwa minnu, imma l-Ewropej ma jridux soluzzjonijiet żiena. Is-sistema komuni ta' azili ċentrata fuq idejat bħal solidarjetà, ġestjoni kif ukoll sim tal-pis dak li ħafna Ewropej iridu mhijiex sempliċement migrazzjoni ġestita imma inqas migrazzjoni. Għaliex l-immigrazzjoni tal-massa minn pajjiżi terzi qed verament tagħmel ħsara it-traqis tal-immigrazzjoni trid tkun il-qalba ta' kwalunkwe soluzzjoni. Din hija xi ħaġa l stati membri jifmuha. Jiena nital nittama li l parlament Ewropew jirnexxielu jwassal riżultati li l-Ewropej jridu. Grazzi. Issa żewġ minuti is-Sinjura Hinetfeld. Grazzi ħafna, Sinjura President. Xinajdu? Jekk elfej persuna tkun ikunu mietu biex jippruvaw jaqsmu il-ħajt tas Sur Trump aħna nikkonsidrawha kieku bħala ksur kbir ta' drittijiet tal-bniedem. Iżda aħna nisimgħu l president hawnhekk tajt ah hija sitwazzjoni tieb tiebet mod sinifikanti naqsu l-ammonti. Imma, Sinjura President, is-sena li għaddiet aktar minn 2000 persuna mietu jippruvaw jaqsmu il-Mediterran u tafu xiex aħna kritiċi ħafna u tajjeb ta' dan il-ħajt stupidu tal-President Trump, imma l-Ewropa Fortizza hija l-ekwivalenti Ewropea ta' dak il-ħajt u intom il-Kunsil edin tibnu Ewropa Fortizza, edin tibnu dan il-ħajt, aħna sempliciment eh, għanna eh, il-Mediterran bejnietna. Pal Trump u il-ħajt eh, stupidu tiegħu il-Kunsill qed juża l-Ewropa fortizza għal raġunijiet populisti għal dibattitu politiku u bħal Trump dan il-ħajt defiċenti qed tiġ tonfqu biljuni fuq Ewropa fortizza u tonfqu biljuni eh, tagħtu biljuni lil reġim mhux tajbin. U xi ħaġa oħra mhijiex bi mhux biss il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni, Huma wkoll l-awtoritajiet lokali, il-sindku ta' Gdans li ġi maqtul u laqa eluf ta' migranti fil-belt tiegħu għandkom tieħdu eżempju minn dan mill-NGOs, mill-knejjes li qegħdin jitolbu politika tal-azil li tagħmel sens li hija umana li hija effettivi tibqgħux tilabu dawn il-lob u nixtieq infaħħar il-Kummissarju għall impenn personali tiegħu u l-isforzi kollha li qed jagħmel għal politika komuni tal-azil. Għandi talba żgħira lejkom. Tibqgħux tpoġġu proposti ġodda fuq il-mejda bħal riformulazzjoni tal-direttiva ta' ritorn li ma nix bżonna u ma sempliciment parti minn dawn il-lo politiku stupidu tal-Kunsil. Dak għamlu dak li ċittadini Ewropej iridu minnkom adottaw il-pakket tal-azil għalix iva nistaw, nistaw jirnexxinna il-Ġermanja u rrit li nistaw jista jirnexxinna mela għamluha. Thank you for one minute. Grazzi issa għal minuta il sinjura Lambert. Grazzi President, jiena xtaqt nibda eh, billi nikkommenta fuq in-numri. Il-figura ta' 65 miljun għajmet qabel dan huwa n-numru ta' nies li ġew spustjati. Il-maġġoranza tagħhom eh, mill-pajjiżi ta' oriġini tagħhom qed naraw ukoll żieda fin-numru ta' refuġjati. Rridu nirrikonoxxu wkoll li dan huwa riżultat ta' kunflitt, persekuzzjoni u eh, sforzi minħabba il-tibdil fil-klima. Nixtiequ pożizzjoni robusta fuq it-tibdil tal-klima min-naħa tal-Unjoni ħalli innaqsu nies li jċaqlqu ħabba dan il-fatt, però jiena iħassibni għal dak li qed jiġri għal ta' politiki tal-Unjoni fejn aħna qegħdin inħarsu aktar lejn il-migrazzjoni bħala eh, kontroll aktar mill tnaqqis ta' faqar. Nixtieq insaqs il-Kunsill jekk għandix il-bilanċ tajjeb hawnhekk eh, qed indawru darna lejn l-abużi li qed isiru fit-Turkija u fil-Libja, l-Unjoni qed tagħmel biżejjed fuq ir-sistemazzjoni U rigward ir-regolament ta' Dublin u l-movimenti sekondarju, aħna qed nagħmlu biżejjed fil-fatturi ta' affarijiet illi qegħdin ixekklu lin nies milli imorru lura għall-familji tagħhom, irridu naraw x'qed nagħmlu dwar dan u nagħmlu l-affarijiet aħjar. L-Onorevoli Spinelli għal minuti. Minuta. Tul diritto. Aħna dejjem ngħidu li għandna unjoni bazata fuq il-dritt il-liġi. Da mux minnu aħna qegħdin niksru l liġi Ewropea u anzi liġi internazzjonali. Il-gwardjani tal-frontiera, il-ripatrazzjoni li esternalizzaw l-obbligi tal-azil, id-dossier bazati fuq is-solidarjetà kollha sejnijom. għaddet sena u nofs u l-Kunsil għadu mhux qed jagħmel proposti fuq il-Dublin erba u l-files l-oħra, l-kwalifiki, il-risistemazzjoni dan waqafna l-sena. U għawnu r-riżultat il-ġlied bejn l-istati membri l-kriminalizzazzjoni tar riċerka u salvataġġ ftehim ad hoc bejn stati tal-Unjoni Ewropea biex ikun nistgħu nevitaw anka r-reġistrazzjoni ta' Dublin tlieta li l-immigranti nagħtuhom lill kampi ta' konċentrament libiċi. Il-Kunsill huwa ħati ta' omissjoni ta' atti li missom ħadu u l-qorti missa tagħmel xi ħaġa dwar dan għandu raġun il-Komissarju Avromapulos. Issa għal-ħin, grazzi. Mr. Gill. Grazzi, l-Onorevoli Gill għal żewġ minuti. Grazzi. Is-Sur Lamberts sema nies li tilgħu fuq dajes u dingis biex jeħilsu minn infern Libjan. Is-Sur Lamberts għaw qiegħed le, mhux qed issa, imma Onorevoli Lamberts, dan jinkludu l-migranti li qed jitilaw eh, fid-dingis fi Franza biex huma jaqsmu il-kanal Ingliż. Nix qegħdin jaħarbu hawnhekk. X'inhu l-infern Libjan fi Franza li qed jaħarbu minnu? huma mhumiex qed ifittxu għażil mhux hekk huma migranti u l-problema li għandna hi li aħna qed inħawdu l-affarijiet hawnhekk qegħdin nirriformaw il-politika ta' eżil u migrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Però sakemm ma nindirizzawx l-azil ma nistawx nindirizza, anzi ma meta ma nindirizzawx l-immigrazzjoni, ma nistawx nindirizzaw l-azil. Għanna abilta stretta ħafna kif niddeċidu kemm jidħlu nies fl-Ewropa, ħalli l-awtoritajiet lokali tagħna jridu jassiguraw illi ikunu jista jkollhom biżejjed appartamenti għal dawn in-nies, jkollhom biżejjed tobba u eh, edukaturi wkoll. Bħalissa m'hemmx kontrolli dawk li fetħu l-frontieri tagħhom bħal Ġermanja qed jindunaw li ma jistgħux ikampaw issa u qed jippruvaw jimbuttaw lil dawn in-nies issa fuq nazzjonijiet oħra bħal l-Ungerija u l-Polonja. Imma m'hemmx l-infrastruttura għal dawn in-nies f'dawn il-pajjiżi u allura sakemm aħna jirnexxinna eh, niġġestjonaw il-frontieri tagħna kemm jidħlu nies hawnhekk eh, b'mod uh, Tardni, kif nistgħu nassuguraw illi nagħtu għażil il min verament għandu bżonnu? Jew inkella nispiċċaw b'immigrazzjoni żejda u jkollna nirrifjutaw il-min ġenwinament ikun qed ifittex l-ażil. Jiġifieri rridu ntejbu sitwazzjoni hawnhekk m'aħniex qed intejbuha qegħdin biss eh, nċaqalqu l-affarijiet u qed nerqu. Is-Sur Borghesi għal-minuta. Iktar minn fortizza fl-Ewropa aħna ngħidu l-Italja eh, b'saħħitha għandna l-kaptan koraġġuż Salvini li u li qed jirnexxielu illi iwaqqaf l-attivitajiet tat traffikanti Din hi l-mistħija li din l-Ewropa permettiet il-Kummissarju preżenti nesa jgħidilna u nesa jfakkarni, jfakkarna madwar 700 e, eh, immigrant li jridu jiġu motija post ġdid u minn daw il-banki, fuq daw il-banki taw diversi rappresentanti Ewropej solidari bħal komissar prezenti e naddu solidarieta konkreta. E, e u ejdulna, ejdilna komissarju kemm huma daw l-immigranti li għedin fl-Italju jridu jiġu e, e, kollokati u maġewx għadhom kollokati. L-Italja kella taċċetta riżultati negattivi ta' policies negattivi biex jiġu mblukkati it-trafikanti u qed jiġi interrott il kelliem Irridu nirrikonoxxu l-Italja ġiet assoġġettata u intem id-diskors. That is one of the reasons why the... Kollegi, dini hija ir-raġuni għalfejn se nispiċċaw minn il-proċedura ta' KGDI għax kulħadd qed jabbuża jekk joġobkom irrispettaw il-ħinijiet li għandkom. Issa minuta Assur Wolf li naf li sejtin eżempju, grazzi. Sinjura dejjem niprofa l-Unjoni Ewropea m'għandix politika li tkontrolla l-immigranti, għanda politika li tħajja romanzi. Il-politika tal-Unjoni Ewropea dawret il-gwardji tal-kosta fil-Mediterran għal taxi service għal gangs kriminali illi jagħmlu traffikar ta' bnedmin Dawn huma flus maħmuġin. Jekk l-Unjoni Ewropea se tibqa' tinsisti li l-applikazzjonijiet kollha se jkunu proċessati barra mill-Unjoni Ewropea, e, jekk mhux se nagħmlu dan, it-traffiku mhux se jonqos għanna traffikar tal-bnedmin u mwiet għawnek. Għet iżżid is-swieq fl-Afrika ta' fuq u l-immigranti qed jispiċċaw fl-Ewropa e, għal xogħol illi jkun sforzat fuqhom. għanna Orban fl-Ungerija, għanna salvini fl-Italja. Dawn il-mexja demokratiċi ħadu kontroll lura mill-immigranti minn dawk li jamlu traffiku tal-bnedmin u taħ lura l-nies. Dan huwa biss minn ta' deb għal min jagħmel il-kontrabandu eh, fil-Mediterrani. Issa l-Onorevoli Gall għal minuta u nofs. Jekk verament aħna nixtiequ ngħinu, allura għandna nipprevjernu eluf ta' immigranti illi eh, jisugraw ħajjithom. Irridu niddikjaraw b'mod ċar ħafna dak li nixtiequ ma nħalluhomx jiġu eh, fidejn it-traffikanti. Għandna traffikanti illi qed jiddeċidu huma min jista' jew ma jistax jidħol fl-Ewropa u s-soċjetà ċivili qed tara mijiet ta' kilometri illi fihom jivvjaġġaw l-immigranti u allura speċi ta' assisti wkoll. Il-popolazzjoni se tirdoppja eh, u l problema se tibqa' ħafna deċenji Irridu nsibu soluzzjonijiet sabiex aħna nindirizzaw il-kwistjoni ta' migrazzjoni. M'għandniex soluzzjoni umanitarja hawnhekk. Verament għandu bżon għandu jkonna sistema illi tagħti inċettivi li żgħażagħ biex ma jqogħdux jiġu fl-Ewropa għall-ażil. L-Ewropa trid tiddefendi l-frontieri tagħha u anki dawk il-frontieri marittimi Ek qed jistennew iċ-ċittadini tagħna fl-Ewropa. Hemm bżonn li nagħtu lajnuna mhux noħolqu l-problemi, rridu ngħinu l-pajjiżi Afrikani. Issa l-Onorevoli Schlein Kont nistenna il-Kunsill jitlob skuża għad-49 li 49 ruħ li kienu fuq is-Sea-Watch u, l-inżammu ostaċ mill-istati għal kważi 20 ġurnata. U għadna niftaħru kemm naqsu il-flussi ta' migranti imma hija ta' hija għalu kaza għal-gvernijiet ta' Malta u tal-Italja li moffrewx sissa mill-bidu il-port il u dak li ħajġri għada pitata. Fl-2015 il-gvern eh, kienu ftemu eh, fuq diversi eluf kbar ta' eh, kollokamenti u ftit snin wara naqsu ferm dawn il-numri ta' kollokamenti dal-parlament kien ivvota fuq ir-regolament ta' Dublin b'żewġ terzi u dak kien biex jitlob li kull stat membri jagħmel il- eh, il-ħidma tiegħu u nitlob il-kulħadd biex jagħmlu l-almu tagħhom biex ikollna din il- dan il-regolament ġdid inkella għajdu kif ħat ispjegaw dan din in-nuqqas responsabilta. Thank you, we now move. Grazzi, naddu issa għall onorevoli Wimberg għal minuta. Il-regolament ta' Dublin eh, riformat irid ikun bbażat fuq kriterju li ma ġiex votat mod tajjeb, nitkellmu ħafna fuq is-solidarjetà li ma tistax tiġi forzata ti tkun volontarja. U qatt ma nistgħu nġelu pajjiż membru li juri solidarjetà lejn dawk li jitolbu għażil fil-kunċett ta' u l-kunċett ta' kwoti. Għalhekk aħna qatt ma fimna li biex insibu soluzzjonijiet li jdumu fi żmien, hemm bżonn insibu soluzzjonijiet sostenibbli. U minflok nagħmlu dan, kieku konna nagħmlu sew li ma niprovawx namlu għata bil-ruħna li aħna tajbin imma naraw kif nistaw naħdmu modi differenti għax inkella ma jistax ikonna riformi. Grazzi. Grazzi. Signora Ferenzjana, inti għamilt point of order. Tista' tikkwota ir-regoli u tagħmel punt tiegħek. Sempliċi ħafna, Sinjora President, qed nitkellmu dwar il-kortezija parlamentari minima. L-ewwel net, is-sur Borgezio għamel nofsija jpaċ paċ. U issa joqgħod jqum bil-wieqfa u jinsulta l-oħrajn. Din mhix ħaġa tollerabbli u inti mistek tagħmel tajt xi ħaġa. Indeed, madam, as you would Kif rajt, sinjura, jiena diġa intervenit f'numru ta' okkażjonijiet qed nipprova nagħti eh, bilanċ dan id-dibattitu emozjonali. Grazzi tal-appoġġ tiegħek. minuta assur Urtasun. Grazzi ħafna Sinjura President fuq ir-rifuġjati u l-immigrazzjoni l-Ewropa eh, twetta il-liġi internazzjonali f'ħafna qsma imma hemm minnhom li mhumiex aċċettabbli. L-ewwel net li m'għandniex politika ta' akkoljenza għar rifuġjati u jiena nixtieq ninaqat ma' dawk li qegħdin jitolbu lill presidenza li eh, jisblukkaw jisblukkaw il-regolament ta' Dublin u proċess tal-regolament ta' Dublin. Ma nistawx naddu minuta oħra minn ma jkolla politika ta' akkoljenza li hija ta' min isejħila ek. U tini il-krizi tal-ajnuna umanitarja dak li ġara b-Sea-Watch fejħallejna eh, nisa u tfal nis f'nofs il-bahar għal numru ta' ġemat, din mhix aċċettabbla mbagħad hemm il-open eh, arms li ma nistgħux nifmu kif huwa waqaf fil-port ta' Barcellona li ma nħallhomx jħorġu jisalvaw in-nies għaliex jekk l-istati ma jwettqux il- id-dmir tagħhom ma jagħmlilix il-bastiment bħal Open Arms. Ma jistax ikun li huma NGOs li jaħdmu jekk intom ma taħdmux. Thank you. One minute, Mr. Benito Zilwaga. Grazzi l-Onorevoli Benito Zilwaga. Signori tal-Konsil, dak li intom tagħmlu ma nistawx nseħħula bħala politika migratorja u ta' l-azil, li fli talqu u testernizzaw il-frontiera. Eh, b'dan il-mod iskom qed taqtlu mod differit. Emnis Hemm nies li qegħdin eh, jew huma abbandonati fid-deżert, imma huma migranti, migranti foqra hija differenza importanti. Bil-fondi